u l-impjiegi speċjalment għaż Dan dawn li xprunana u għaldaqstant minuti tal-axħar sessjoni plenarja ma ħadd kontra nistgħu nabdu il adottajna il-minuti mela. Issa fuq l-aġenda tal-lum Missur Klezos illi jixtieq jitkellem. Grazzi ħafna, Sur President li dispjaċini illi hemm bżonn nerġa' nitkellem fil-bidu ta' din is-sessjoni. Sur President, smajna stqarrija sabiħa ħafna fuq l-anniversarju tas subija ta' Spanja u tal-Portugal imma illum il greċa il greċa libera, pajjiż illi esprima il-perspettivi tiegħu, il femit tiegħu permezz ta' elezzjoni Issa qed jiġi attakkat mit tliet istituzzjonijiet it-Trojka. U jiena ġiet mulqut minn din l-idea. kif għandek id-dritt li tajt l-affarijiet li l-ek tajt su president pala president tal-Parlament Ewropew, ma naħsibx li għandek id-dritt illi titkellem fisem il-Parlament. U